minn Elizabeth Vosenberg dwar il-karriri ta' nisa fl-ambitu xjentifiku u dak akademiku. Jekk joġbok id-deputata Elizabeth Vosenberg għal erba' minuti, kull kelma. Grazzi ħafna ħafna, Sinjor President, eżis kollegi. Jiena partikolarment etniħu gost għall aħħar darba li nintroduċi r-rapporti għaj li jirreferi għall-ostakli li qed jiġu imposti fuq in-nisa biex jagħmlu progress f'daw is-suġġetti fl-ambitu xjentifiku u akademiku, di l-aħħar darba li se naqsmu bejn itna ċerti opinjonijiet magħkom u nispera li fil-votazzjoni dwar dan li ju wara kollox rapport ambizjuż wieħed provokattiv li jkollna l-appoġġ tagħkom għada. Daw l-ostakli insejħulhom bl-Ingliż glass ceilings. Dan mhuwiex xi terminu ġdid, il-narmajn 30 sena nużawh. Nixtu nurikom li ma kategoriji ta' daw il-glass ceilings japplikaw għalihom. Hija kwistjoni ta' opportunitajiet mhux indaqs għan-nisa meta jkunu jridu jaslu fuq ċerti pożizzjonijiet ta' responsabilità. Biex nibdan jiena nixtieq nifoka fuq ir-raġunijiet illi taw lokal daw l-ostakli kif dawn il-glass ceilings bdew id diskriminazzjoni kontra n-nisa. Ovvjament hemm ċerti ikolli ngħid stereotipi qed tajt il-kellima, aħna qegħdin fil-seklu 21 nissa, huwa stadju ambizzjuż ħafna l-Unjoni Ewropea ma minkejja dan għad hemm diskriminazzjonijiet li għadhom jeżistu fil-mija tal-popolazzjoni tad-dinja. It-tieni qatt ta' raġunijiet jirreferu għal raġunijiet ta' familja illi jidru bħala ostaklu meta niġu biex naraw nisa' li għandhom iħtiġijiet neċessarju jaslu għal ċerti għanijiet ikollhom iċeduhom dawn minħabba ħtiġijiet ta' familja. U hemm rappreżentanza baxxa tan-nisa xjentifiku u akademiku fuq bordijiet kif ukoll frolijiet ta' responsabilta ta' tmexxija meta n-nisa suppost għandu jkollhom lan li jkollhom ruol kompetittiv kbir. Imma rridu nassiguraw li l-ambjent ikun, ikun favorevoli għan-nisa wkoll fuq l-iżvilupp professjoni tan-nisa hemm erba kategoriji prinċipali jkolli li jaffettwaw in-nisa. Għandek il-maternità pereżempju tinja xi ħaġa n-nisa biss, imma hija narawha bħala ostaklu meta jiddedikaw tant nisa, tant ħin nisa li kunu involuti fil-maternità, suppost ikunu għedin iwet u l ambizjoni tagħhom dinja xi ħaġa li hemm bżonn tiġi ikkoreġuta bħala ostaklu, speċjalment meta għandek idejat stereotipi. Per eżempju, li mara trid tagħti l-ħin tagħha lill-familja u li din allura toħodlok mill-ħin biex, biex tirrispetta l-ambizjoni tagħha. Tieni grupp ta' raġunijiet u anakronistiku per eccellenza il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni, il-differenza bej is-sessi, raġel u mara, speċjalment fil-kamp ta' xjenza u teknoloġija. Anka il-pay gap, il-gap bejn is-salarji li u xi kultant jkollna nirreferu mal-qorti. Anka innu għasta ċessa nisa fuq ċerti karriri u koll U allura anka nuqqas ta' ambizzjonijiet, allura għandin nitkellmu fuq il-modernità, fondi, flus, etc. U da japplika wkoll għal valuri fil-prinċipji fil e, prinċipji tal istati membri li jridu jkunu jirrispettaw e, e, mal-orizzont 2020. B'mod ġenerali għedin nifukaw fuq żewġ kwistjonijiet prinċipali hawnhekk familja u edukazzjoni wkoll. Għax u għawnek fej jizzazax jitalmu il-mentalità li tejnum biex jistabilixxu igwaljanza bej iż-żewġ ġeneri li jeżistu fid-dinja. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi. Issa ngħaddu għal proċedura KHDI. Di darba jien nixtieq li nagħti l-kelma li Signora Komodini Kakija. Grazzi, Sur President. Irridu narfu l-abilitajiet u l-kapacitajiet ta' kulħadd, irrispettivament mill-ġeneru tagħhom billi bof billi fost oħrajn nassiguraw is-segwenti. l itfall bniet u subien jiġu introdotti għal suġġetti STEM sa' ta' żgħira b'mod interattiv li jinteressom u mhux b'mod stereotipiku edukaturi jimmotivaw lill-istudenti sabiex jiżviluppaw l-abilitajiet tagħhom irrispettivament minn stereotipi filwaqt li jiġu msaħħa miżuri ta' career guidance ukoll f'dan ir-rispett sabiex skejjel jiġu assistiti fl akkwista riżorsi meħtieġa ħalli studenti jiġu mħeġġa minn età żgħira jidħlu fi proġetti tax-xjenza ħalli jekk jitgħallmu billi jagħmlu irridu wkoll nisa li jkunu għamlu suċċess f'karriri relatati max-xjenza jiġu inkoraġġiti jaqsmu l-esperjenza tagħhom bħala role models u mentors fejn dan għadu ma jsirx u fejn kien hemm sforzi biex dan isir irridu nsaħħu dawk l-isforzi. Grazzi, Sur President. Nirringrazzjak. Nirringrazzjak. qed jgħid il-President, grazzi ħafna. U issa jmiss il-kellim li jmiss Riccardo Santos. Għal minuta kjoġbok. Grazzi sur President. Grazzi Komissarju u Rapporter. Jina mill-Portugal u rajt tkabbir fin-nisa li jitlu fid-dinja tax xjenza. Fl-istess ħin kien hemm titjib sost ftitib kbir fir-riċerka u fix-xjenza. Imma dan mhux b'mod ġenerali fis-sitwazzjoni tal-edukazzjoni tagħna, hemm ċerti postijiet kif ukoll il-maternità, problemi ta' maternità li għadhom ma ġewx indirizzati. Xi kultant huwa diffiċli norganizzaw sistema li tinvolvi li taħdem li tieħu kont ta' ħtiġijiet ta' tqala. Hemm ħafna xollis li tisir biex nassiguraw u allura jiena kontent l-inizjattiva. Obrigado. Eh, Pilotis. U issa l-kellim li jmess eh, l-Onorevoli Marjas. President, proset li sinjura rapporter fuq il-rapport tagħha, imma nixtieq ukoll nisħa li kif nistgħu naraw mill-istatistika anke llum il-perċentwal tar-riċerkaturi fil-kumpaniji huma 17% nisa u għandhom prezenza baxxa ħafna fil-kamp edukattiv, ovvjament dan ħireċ mid diskriminazzjoni kontra n-nisa fċerti kampijiet ta' xogħol u dan iwassal ġeneralment għal trattament mhux indaqs anke differenza fis-salari bej iż-żewġ ġeneri. Dan huwa ksur ta' drittijiet bażiċi tal-bniedem u hemm bżonn nissiltulhom daw. U għalhekk il-Kummissjoni toħroġ politiki ta' dwar l-edukazzjoni biex tkisser din id-diskriminazzjoni kontra n-nisa u anka nixprunaw n nisa biex jersu lejn ċerkli, ċirkli u kampijiet ta' xjenza anka permezz tal-mida tal-massa għandhom jgħinu biex neratikaw dat tip ta' differenza bejs il-ġeneri biex inkissru il-diskriminazzjoni il bejn żewġ ġeneri fl-edukazzjoni u erjas xjentifiċi. Grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Ferenza. Minuta kjoġbok. Grazzi, President, jiena ikolli ngħid li nħossni pjuttost imdaħla f'din il f'dan ir-rapport peress li jiena riċerkatriċi eh, eh, għandi edha bil bżimin limitat. Dinja allura realtà jibsa Ewropea, jiena rrit hawnhekk hemm ċerti elementi f'dan il hemm ċerti elementi f'dan il glass ceiling u dej u dejjem in-nisa dejjem jiġu skoraġġuti milli jidħlu f'dawn il-kampijiet ta' innovazzjoni, xjenza, etc. Emma allura irid ikun hemm il-possibilità biex wieħed jażel ir-riċerka tiegħu stess u l-kors tal-istudji. Jiena nemmen li aħna għandna nimxu l-qudiem bl-istess mod fid-demokratizzazzjoni tal-attività akademika u, r ir-riċerka u li ikolna sistema wkoll ta' welfare. Grazzi ħafna. Grazie, onorevole. Grazzi, onorevoli Forenza, u issa l-kellim li jmiss taħt KGDI. Signora Depite Kjoġbuk. Merci. Grazzi ħafna, Sur President, jiena koll nixtieq nifraħ lill rapporteur rapport eccellenti u għal mod kif eh, tkellmet kontra dan is-saqaf tal-ħġieġ li ħafna nisa fl-Ewropa li jixtiequ eh, karriera fil-xjenza jew f'qasam tekniku jridu iħabtu wiċċhom miegħu dan il-potenzjal uman, il-kapacitajiet tan nisa ħafna drabi jitwarbu ma natux kasom, naħluhom Jekk aħna nsiru konxi ta' daw l-affarijiet, nistaw flimkien namlu sforzi importanti sabiex dan, eh, eh, dan is-saqaf tal-ħġieġ jisparixxi u niġġieldu b'mod effiċenti kontra l-istereotipi, klixxez u l-preġudizzi. Ridu imbidlu il-mentalità fil-familji, fil-fost il-ġenituri, fost il-bniet, infusom li ħafna drabi jibżaw minn dan l-ambjent teknoloġiku u xjentifiku huma uh, il-sobbin normalment li jinġibdu iktar minn dawn is-suġġetti u l-bniet iktar letteratura, eċċetra fejn jistgħu juru l-empatija tradizzjonali femminili tagħhom. Da kollu jrid jispiċċa hemm potenzjal qawwi fost il-bniet illi jridu nisfruttaw għal progress ta' kulħadd u għal ġid ta' kulħadd. Grazzi. Dziękuję bardzo. Nirringrazzjak, signora. Issa speċjalment dwar il-kellima li għanna problema bil-kellima li jaċċedu l-ħin tagħhom. Bitte Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe den Namen nicht verstanden. Grazie ħafna, President. Skużani, ma, ma, ma, ma fimtek xtejt l-isem tijaj. Nishtiq nibda billi ringrazzja il-rapportera il, il, il, il, il, il, il, il, il, il, Għavolja ma nistax nappoġġa l-punti kollha li sem edha semmi f'ċerti setturi, kompetenza tal-Unjoni Ewropea hija eh, eh, mhix biżejjed, imma hemm ċerti punti meta niddiskutu karriri fl-università, eċetera Jiena kontent li l-parti l-kbira appoġġjaw l-abbozz tiegħi għall-elementi illi fil-fatt huma eh, għall-attenzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xjenza. Jekk imorru lil-lien tal-kwistjoni ta' differenza bejn il-ġeneri u raġuni għal din aħna nispiċċaw bil-familja, ommijiet bit-tfal fl-universitajiet ukoll u fix-xjenza huma fi żvantaġġ tfal huma huwa ċar il-tfal huma friskju tal-karriera u jirrappreżentaw eh, jirrappreżentaw gap fis-CV tagħhom imma dit qed jinbidel fl-Ewropa għax meta inti qed meta inti qed eh, tuħossib it-tfal dinja xi ħaġa li għandek titħallas għaliha dan huwa xogħol u mhux niskoraġġuha imma dinja bħal pensjonijiet din għandha ssir eh, minnaħa tal-pubbliku aħna għandna bżonn iktar Għanna bżon niktar biex nejnu l-nisa, għanna bżon eh, sistema ta' għajnuna ta' tfal biex li tappoġġja l-ommijiet u l-ġenituri. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U issa imiss il-kellim li miss l-onorvali Sebastian. Grazzi ħafna, President, nirringrazzja l-rapportera xoltijaw u nisħa illi l-ambiti ta' xjenza huma um, post għan post fihom għan-nisa wkoll. In-numru e, ta' nisa illi huma attivi fih mhuwiex żgħir hemm f'ċertu oqsma iktar nisa li jirnexxu milli l-irġiel, imma xorta waħda hemm dawn il-glass ceilings li ma jippermettulhomx avvanzaw. Hemm bżonn ta' gwaljanza ġenwina fl-Ewropa għaliex mingħajr l-gwaljanza m'hemmx ġustizzja soċjali għanna namlu da kollu li nistaw biex nilqaw kontra diskriminazzjoni għanna bżonnu koll illi nħarġu il-nisa u anki l-irġiel sabiex ma jkunx ma jibqawx stereotipi jekk in-nisa se jibqgħu responsabbli biss uh, u waħedhom biex jrabu it-tfal, nistgħu nagħmlu x'namlu biex inbidlu l-affarijiet imma l-affarijiet mhuma se jinbidlu qatt. Għalhekk hemm bżonn li timplementaw l-miżuri li huma msemmin hawn. Issa l-mistieden tagħna is-Sur Kummissarju Grazzi. Per President, onorevoli membri, l-ewwel nixtieq nifirħilkom nifraħ il-rapporter u l-kumitat responsabbli għal din l-inizjattiva. Dan l-abbozz ta' rapport fuq il-karriri tan-nisa fl-ambitu xjentifiku akademiku u daw is-soqfa tal-ħġieġ hija xi ħaġa li aħna rridu nimxu fuq, naħdmu fuqha, juri wkoll kif huma l-affarijiet u l-idejat biex nimxu l-qudiem. Imma aħna naqsmu magħkom rridu naqsmu xi ħsibijiet magħkom. L-ewwel tibdil istituzzjonali issemmu tajjeb fil-rapportakom illi jem, jem dawn huma bżon ta' bżon kbira biex inneħħu il-bajes li jem fi xjenza, per eżempju, irġilu nisa jista' jkollhom l-istess kwalifiki. Imma ġeneralment ma jkollhomx l-istess opportunitajiet li jirnexxu minħabba diskriminazzjoni persistenti u stereotipi dwar ir-rwol u l-kapaċitajiet tan-nisa għatem prattiċi u attitudnijiet illi jem f'dan il-kampijiet. Il-tibdil istituzzjonali jistajjen biex jekkolna assigurazzjoni li istituzzjoni ta' riċerka jigarantixxu opportuniti indaqs lejn nisa u rġiel fil-lefeli kollha għal dan l lerja ta' riċerka u xjentifika hemm e, kuraġġ qed korraġiċu biex jimplementaw pjanijiet li jagħtu wkoll kif huma l-affarijiet mod dettaljat fuq fu gender equality u kif u mezzi kif jagħmlu miri miri u anke l-progress li jiġi rekordjat bit tibil istituzzjonali għaddejna minn nisa foka, programmi fokati fuq in-nisa li huma taħtieġa ma mhux bil-fors sostenibbli fuq il-medda ta' żmien twil tibdil istituzzjoni f'organizzazzjoni ta' riċerka u ma iġġebba ta' xewka tal-istrateġija tal-Kummissjoni fuq ix-xjenza u riċerka. F'orizzont 2020 il-programm tagħna għal riċerka u innovazzjoni dat tibdil istituzzjonali huwa importanti ħafna ma rridu nagħmlu iżjed u nagħmlu aħjar għanna bżon l-istati membri biex jidħlu fl-istess linja eh, ta' mentalità f'dak li għandu s-sama dil-erja ta' innovazzjoni u riċerka. Jina kontent li l-Parlament Ewropew jaqbel mana kif eh, u l-rwol ta' komu kruċjali. It-tieni, l-importanza li ninforzaw il-qafas regolatorju fuq eh, il-ġeni li jkunu ndaqs. U dan joħroġ mir-rapportakom il-Kummissjoni taqbel miegħu. Mhux biżejjed li jkollna liġijiet għanna bżon implementazzjoni effettiva u infurzar tagħha. Il-Kommissjoni timmonitorja l-applikazzjoni korretta fuq l-Istati membri f'dak li għandu x'jaqsam ma' leġiżlazzjoni Ewropea fuq gender equality. Riċi fir-riċerka għandna bżonn nindirizzaw il-speċifiċitajiet tas-settur b'azzjonijiet konkreti kemm fuq livell ta' Unjoni Ewropea u fuq livelli oħra. F'Mejju tal-2015 il- il-Komissjoni adotta il-roadmap u talab il-kulħadd biex jagħmlu biex jirrispettaw il-prioritajiet permezz ta' strateġiji u pjanitazzjoni biex indawru il-leġislazzjoni fazzjoni effettiva li hija ta' priorità. Il-roadmap ukoll tajt illi differenzi bejn il-ġener fil-egwaljanza u koll fuq livelli nazzjonali u Ewropej rridu jiġu indirizzati. Għana nafu l-liġijiet strateġiji, e, strateġiji nazzjonali kollhom impatt importanti biex jiftħu azzjoniet minn eh, min istituzzjoni ta' riċerka x'dawn huma responsabbli biex implementaw it-tibdil it-tibdil eh, li hemm bżonn isir. Aħna tlabna li jkun hemm indikaturi biex naraw il-progress fuq iż-żewġ livelli kif hija miktuf dar-rapport għal darboħra. Il-Kummissjoni Ewropea taqbel bisih madan. dan l-istatistika tal-2015 ħarġet l li għadda u l-rapport joħroġ fjanna ta' sena d-dieħla. Hawnhekk il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tisħaq fuq il-ħtieġa kollaborazzjoni sħiħa minnaħa tal-Istati membri biex joħorġu indikaturi robusti. It-tielet, bilanċ teħid ta' deċiżjonijiet dak li għandu samma ġenni fl-istituzzjonijiet parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid ta' deċiżjoni huwa daqshekk ieħor importanti. In-nisa għadhom mhumiex rappreżentanti taj fit-teħid ta' deċiżjonijiet u l-fenomenu mhuwiex qed jikkoreġi ruħu naraw ħafna drabi li stati Ewropej ipoġġu ċerti miri u fl-2013 18 l-stat membru paragonati ma' fil-2008 fil iżdiedu daw. Hemm bżonn hemm talba biex iżdiedu jiżdied dan il-bilanċ biex qabel nagħlaq nixtieq insemmi tlet inizjattivi importanti fuq il-ġeneri kun ndaqs. L-ewwel raġuni fuq il-bilanċ fil-ħajja. Il-Komissjoni ħarġet fil-bidu ta' wissu roadmap fuq l-inizjattiva tagħha biex insibu l-istess biex insibu bilanċ ta' fil-ħajja l-2016 permess ta' strumenti li huma leġizlativi u mhux leġizlativi u nwieġbu ħtiġijiet tal-familji llum. Issa ħnibdew il-proċess ta' konsultazzjoni. Il-Parlament Ewropew, stati membri u l-imsieħba soċjali għandhom ruol importanti hawnhekk f'dan il-proċessus. It-tieni, il-proposta tal-2012 tal-Komissjoni biex ittejjeb dan il-bilanċ bej is-sessi. Il-proposta għalis hija appoġġjati mill-Patri Kbira tal-Istati Membri u ġara darba l-Parlament jaddottaw il-Kunsill jaddottaw kol tagħti lok biex kun hemm iktar progress dwar dan aħna naqblu ma'kom kol fuq id-dubju li għandkom fuq il-differenza bej salari bej irġilu nisa. 16.4 fil-mija differenza. L-Komissjoni s-sena l-oħra ehm, adottat paper eh, biex tassisti lajnuna l-insiba kolla soċjali u f'dak li għandu xaqsamma leġislazzjoni leġizlazzjoni li tassigura u t-garantixi eh, salarji ndaqs bejn nisa u rġil inħarsu l-qoddim biex nerċivu sa' tmim din is-sena il-notifiki tal-Istati membri dwar miżuri nazzjonali qed jittieħdu bħala riżultat ta' dar rakkomandazzjoni mbagħad inkunu nistgħu niverifikaw jekk hawnx hemm bżonn iktar miżuri biex nagħlaq kemm irġiel u nisa hemm bżonn hemm bżonnhom jekk aħna rridu nirrispettaw il-miri tagħna u għal ġid tas-soċjetà kollha. l kummissjoni tkompli tagħmel ix-xogħol tagħha imma biex aħna jkollna irġilu nisa li jiġu rispettati ndaqs hemm bżonn l-ingaġġ nazzjonali tal-Istati membri li ju essenzjali. Il-Kummissjoni tieħu nota tajba tar rakkomandazzjonijiet li ħarġu minn dar rapport. Grazzi qatih. Thank you, Mr. Minister, Mr. Commissioner. Grazzi ħafna. Onorevoli Kommissarju.